Issa, irrid ngħidilkom illi f'dan id-dibattitu mhux se jkun hemm proċedura ta' catch the eye, mhux se jkun hemm blue cards laqqas. Jiena nagħti merħba lill kummissjoni Jiena jidher li li fimt li intom qegħdin il-koll hawnhekk lif is-sur Ettinger u eh, jaħġa xirqa li qegħdin kollha hawnhekk meta wieħed iqis il-kwistjoni li għandna qudiemna issa nistiden is-sur Zanni. Grazzi, Sur President, f'dawn l-aħħar ġranet, wieħed ara l dokumenti u dikjarazzjonijiet ta' ħafna kollegi u, u derli li kol kienu irritati ħafna b'din is-sitwazzjoni eh, imbarazzanti fir-rigward tas Sur Junk li kiena nixtieq li jkun hemm sosten qawwi għal din il-mozzjoni ma sfortunatament naf li mhux hekk se jiġri għaliex din il-Kamra u rrit ħafna drabi li dan huwa tempju tal-ipokrazija Ewropea ħalli najdulkom mela nibdew mill-ħbib tal-gwe illi forsi mandunawx illi minnaw ftit eh, eh, eh, għadna kif ċelebrajna il-waqa tal-ħajta Berlin u forsi ikkun tammin illi nikollaboraw ma dawk illi għom li mhumiex ippreżentabbli għax għom moralment superjuri li u ma jaċċettawx tad demokrazija minnant ħadd għaliex aħna nafu hawnhekk il-konċett ta' demokrazija x'nifmu bih dan il-Parlament u aħna lina dan ifisser xi ħaġa differenti u aħna kburin li nħodor irid ngħidilhom illi wasel il-moment li jaslu fejn se joqogħdu jew favur il-koalizzjoni li tmexxi l-Ewropew inkella flimkien magħna biex nibluha hemm bżonn li jiddeċiedu għax ma jistgħux joqogħdu b'siq waħda naħaw siq waħda naħorra il-liberali mbagħad wara ta' ħarta li qalaw fil-elezzjonijiet Ewropej qegħdin jaqdu l-popolari u s-soċjalisti ma huma tradizzjoni tagħhom hija e, e, Ewropea għalhekk jiena nixtieq illi dawn jieħdu pożizzjoni għaliex Juncker qed jirrappreżenta l-antitezi tal li Ewropej issa fuq is-soċjalisti u l-President tagħhom Pittella li kien qal dan l-aħħar ġranet li jrid spjegazzjonijiet mingħand is-Sur Juncker jew inkella jivvota kontra tiegħu fil-vot ta' fiduċja. Jiena nistaqsih sodisfatt bir rispost risposti li ma takx Juncker x'taħseb inti li, li, li se jiġri inti taħseb li se jagħmel xi ħaġa differenti minn dak li dejjem għamel, inti staqsejt jekk Junkerux qed iżomm ma' ċittadini u mal evażuri fiskali l-koll nafu ma' min iżomm Junker u żgur ma jżommx ma' ċittadini Ewropej għaliex bħala eh, Prim Ministru tad Dukat eh, naqas ħafna riżorsi, anzi biljuni biex jitfaħħom fil-bwiet tal-kumpaniji multinazzjonali ma tantx għamel wis biex ħares il-dinjità tal-ċittadini Ewropej u waħna biss issa qegħdin nagħmlu dan dak li intom lilna sejħu neuroxettiċi, intom tħarsu biss l-interessi tal-ħbib ta' Juncker jew inkella tal-multinazzjonali kbar, tal-kapitali u tal-setat il-kbar. President Juncker, inti l-ar immaġni tal-Ewropa tagħna, tmexxi l-Eurogroup inti wassal tal dak il-politiku kollha illi komplew ifarku l-Ewropa. U inti konta tisraq ħafna eh, biljuni ta' euro minnant l-Ewropej biex titfaħħom fil-bwiet tal-kumpaniji multinazzjonali kieku għandek ftit integrità titla inti u b'din il-mozzjoni aħna nixtiequ nagħtu s-sinjal qawwi ta' bidla li hemm bżonn fl-Ewropa aħna qegħdin nagħtu lilkom il-koll il-possibilità li turu illi dan il-Parlament istituzzjoni waħda leġittimata mill-poplu tħares l-interessi ta' ċittadini u mhux tal-kumpaniji multinazzjonali u tal-banek u tas-setat il-kbar. Grazie. Grazzi. Das Wort hat jetzt Issa, għannom tal-Kommissjoni il-President Juncker. President, Sinjuri, l-ewwel net jiena nixtieq niskuża ruħi għal fatt illi jiena ma stajċ inkun hawnhekk mill-bidunet ta' dan id-dibattitu. Dana żgur mhux xi sinjal ta' disprezz Uh, lejn dan il-parlament imma propju kien minħabba it-traffiku li kien hemm fit-toro u għalhekk domt biex wasalt. Issa dwar il-mozzjoni ta' ċensura Ritnajt illi fi Brussel fl aħħar plenarja tal-Parlament Ewropew. Jena dert u dim il-Parlament u għamilt eh, staqrija il-dibattitu parlamentari u għal dak li ju imma fi 13 ta' novembru fi Brussel jena għamilt staqrija U din hija xi ħaġa illi jiena eh, nħoss li għada valida u għada applikabli jiena nitlob, anzi nġbet l-attenzjoni tal-kollegi tiegħi hawnhekk fil-Parlament għal-fat li jina nemmen li l-interazzjoni bejn dispozizjonijiet nazjonali divergenti waslu għal situazzjoni li forsi f'ċirkostanzi estremi eh, għal nuqqas ta' tassazzjoni ta' kumpaniji Ewropej u oħrajn. aħna eh, għatnamlu għammina mi kollox s-sabbi fil-fat biex nevitaw din il-problema fil ġejjieni il-deċizjoniet fiskali anticipati applikaw fi 22 eh, pajjiż fl-Unjoni Ewropea u għal din ir-raġuni li jiena proponejt numru ta' bidlit eh, bidliet fl-imġiba tagħna li jridu jiġu adottati issa jiena waqt il-kampanja elettorali waqt il-diskors ta' investitura tiegħek fil-15 ta' Lulju u fil, waqt li ġiet ikkonfermata l-Kummissjoni f'Ottubru jiena qatt illi se jkun hemm fl-Ewropa uh, bażi tat-taxxa eh, komuni għal kumpaniji. Jena għat li jena kont favur it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji li ma xi ħaġa eh, li taqa' taħt il-kompetenza tal-Kommissjoni ma peress li aħna din fi proċess ta' kooperazzjoni msaħħa l istati membri huma wkoll konċernati għalhekk jiena tlabtu kolli li jkun hemm skambju awtomatiku f'dak li kollu għandu x'jaqsam ma' deċiżjonijiet fiskali bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Għannom tal-Ewropa jiena tkellimt lil uh, tlabt il-G20 biex jappoġġawni, appoġġawni mill-Franza u l-Germania, Spanja, l-Italja u s-Segretarju Ġenerali tal-OECD. Imma jiena xorta waħda rajt li minkejja kollox li il-G20 ma kienx kapaċi inkludi fil-konklużjonijiet tiegħu il-referenza uh, meħtieġa għal eh, l-iskambju ta' informazzjoni u għal dak li għandu xjaqsa ma' trasparenza fil-kwistjonijiet ta' deċiżjonijiet fiskali. Imma jiena eh, kont appoġġat minn dawk minn ħafna, imma dawk li ma appoġġawniex ovvjament forsi għandhom f'moħħom xi ħaġa oħra jiena rrid ngħidilkom il meta jiena kont President tal-Unjoni Ewropea fil-2005 tal-President eh, tal-Eurogroup u jien u tal-ekofin jiena kontat l-ekofin li għandu jkun hemm kumitat fiskali li jkollu l-istess livell bħal kumitat ekonomiku finanzjarju sabiex inkunu nistaw nsegwu l-implementazzjoni tal-konklużjonijiet tal-grupp u tal-kodiċi tajba u prassi tajba li kenna aħna li aħna konna adottajna. Jiena student li l-Kunsil Presidenza Taljana li terġa tipproponi l kunsill ECOFIN u l-Kunsill Ewropew li jinħoloq Kumitat Fiskali li kollu l-istess livell oli li għandu l-Kumitat Ekonomiku Finanzjarju li normalment ħejji deċiżjonijiet u l-laqat tal-Kunsill ECOFIN dwar il-mozzjoni ta' ċensura li qed tiġi prezentata illum dina għanda posta fir regoli interni tal-din eh, l-Assemblea ma jena kiku kont preferi li din tiġi prezentata meta jena tkellimt wara deċizjoni tijaj għall-ewel darba f'Novembru għamnek u dan il-Parlament u biex ikun nistaw kol nara min eh, ressaqa din il-mozzjoni u eh, issa jena rajtom il-firem u rajt minuma daw u għandi dubji serji jiena niġi eh, biex nwieġeb il-mistoqsijiet kull darba illi jintom titolbuni namel dan ma jien għandi f'moħħi li l-intenzjoni tal-awturi ta' din il-mozzjoni hija miex waħda eh, ġenwina u tajba jiena dejjem għati li li eh, meta illi kien hemm diżgwit meta jiena ġejt akkużat kif ġejt akkużat. Irrid inżid xi ħaġa il-mozzjoni ta' ċensura hija kontra l-Kummissjoni Ewropea kollha u jiena għandi l-impressjoni illi jien biss issa hawnhekk qed niġi interrogat għalhekk jiena qed ngħid il-Parlament fil fil-15 ta' Lulju. Jekk xi darba dan il-Parlament ma jkollux fiduċa iktar fil-membru tal-Kommissjoni, dan il-membru tal-Kommissjoni jintalab biex jirriżenja. Hawnhekk jekk intom triduni nitlaq, għajduli u nitlaq. Vielen Dank, Herr Juncker. Das Wort hat Grazie ħafna, Sur Juncker. Issa se nibdew bid-dibattitu u nibdew bis-sur Weber. President tal-Kommissjoni, President uh, eh, Sinjuri, dinja xi ħaġa illi eh, l-ħar darba li tqajna fil-plenarja sur Juncker għamel suġġerimenti dwar kif aħna nistgħu nidirizzaw kwistjoni ta' taxxa fl-Ewropa jekk irridu ġustizzja fil-qasam fiskali irridu inwaqfu l-kumpaniji l-kbar milli jevitaw u jaħarbu mill-obligi tagħhom ta' taxxa u għamnek il-Komissjoni edha tpoġġi idejat fuq il-mejda edha tiħu inizjattiva kamel il-Sur Jonka di kienet l-intenzjoni tal-Komissjoni u għalek għandu l-appoġġ sieħ tagħna u narħamis aħna se nivotaw kontra din il-mozzjoni barra minnek irrid il komissjoni sħiħa edha unnek. u dana juri li l-Komissjoni hija maquda li s senjuri li aħna eh, eleġġejna eh, erba' ġematilu jridu jaħdmu u aħna rridu nappoġġawhom fil-ħidma tagħhom. Sinjuri, Farage, Le Pen u oħrajn illi firmaw forsi eh, gost illi ikunu fil-attenzjoni tal-medja barra imma jekk nies u l-mozzjonijiet dawn jiġu diskussi mbagħad fuqom. fuqhom imma n-nies hawnhekk fuq il-lemmin ma tant ma tantx jingħataw attenzjoni għalax ma tantx jaħdmu bod kostruttiv, anzi l-oppost. L-approċċ tagħhom huwa dejjem negattiv. U fid-diskussjoni li qed ikollna hawnhekk illum, dak li kont qed naħseb jiena meta aħna nħarsu lejn il-kontenut, mela li d-dinja ideali tkun dik ta' Sir Farage u ta' Signora Le Pen għax aħna qed nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' taxxa u ebda uffiċjal tal-Kummissjoni ma jista' jiddeċidi fuq dawn l-affarijiet l-Parlament u l-ebda burokrata fi Brussell ma jista' jagħmel xejn. Din hija kwestjoni illi tkun fidejn l-istati membri sovrani li hija l-ideja tan-nies hawnhekk fuq il-lemin. Allura mela għalfejn maħniex qed insolvuhom dal-problemi jekk id-dinja ideali li jgħixu fiha s sur Farage u s-Sinjura Le Pen. Mela kif ma nistawx insibu tarf għaliex l-Ewropa li intom għandkom f'moħħkom hija ir-raġuni għalfejn kumpaniji jistaw jaħarbu mill-obligi ta' taxxa tagħhom f'dik id-dinja tagħkom illi huma jistaw jagħmlu hekk għaliex l-istati membri ma tħalluhomx ikunu f'pożizzjoni li jsolvu problemi bħal dawn. U issa qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ħanaraw il-grupp tal-EFDD xi sarra fis-Sur Tammi mill-grupp ta' Sur Grilla ressaq dan għal aħna l-Ewropa u jien nistaqsi intal min qed tirreferi meta tajt aħna ħana raw x'inhu il-grupp ta' eh, l-EFDD. Il-grupp ta' Grillo qed jgħid hemm bżonn ta' aktar solidarjetà fl-immigrazzjoni. Is-Sur Farage idur mar-Renju Unit u jgħid ir-Rumeni għandna kaċċuhom mill-Renju Unit. Ir-Rumeni u l-Pollakki fil-grupp tagħkom qed jgħidu li jridu drittijiet indaqs pal eh, fondaturi tal-Europa imma s-Sinjura Le Pen fil-sess ħin tajt lej ma riċ nara solidarjetà fl-Europa fuq dan il-kontinent. Fil-grupp ta'kom Sur Zanni hemm ħafna nies li jaħdmu b'din l-ideja ta' eh, dewa tal-immigranti tal kontra l-lut, kontra l-barranin u intom edin hawnhekk taħdmu magħhom u tamlu għatta birruħkom li intom parti mill-Europa l-ġdida. Le, intom mux parti mill-Europa l-ġdida, ma parti mill-Europa qadima. President. President, jiena nistenna bil-ħerqa sa' kem jasal nar il-ħamis, ħerqan li nara kif se jkun dan il-vot. Il se nkunu nistaw nuru l-appoċ tagħna lill-Kummissjoni se jkun hemm maġġoranza qawwija jekk aħna se nċedu lill populisti Ewropej dak huwa kont imma jiena ma naħsibx illi din il-Kamra se ċedi. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Vorsitzender Pittella. Issa fissem li sendi Pittella. President, nħoss li huwa surreali dan kollu li mozzjoni ta' ċensura titpinġa b'tali mod li flok tispjega għalfejn tres din il-ċensura tkun ġabra ta' insulti lil gruppi politiċi jew lil parlamentari individwali li għandhom ħtija waħda li qed jaħdmu għal rashom, jaħdmu skont il-kuxjenza tagħhom jiddeċidu huma skont il-kuxjenza tagħhom ser jagħmlu quddiem din il-mozzjoni ta' ċensura, quddiem l-affarijiet konkreti li tiġi proposti. Jien is-soltu ma noqgħodx inwieġeb lill-insulti, għaliex hemm ħsieb li jgħid li min jobżoq fl-arja jiġi f'wiċċu. Imma hemm ħaġa li jistħoqilha tweġiba minn naħa tiegħi. U din hija akkuża li tresqet lil dan il-Parlament Ewropew. Hawnhekk hawn mijiet ta' kollegi, irġilu nisa, li ħafna drabi ma jaqblux ma' xulxin. Iva, iżda dejjem ħadnu u defendu id-dinjità u l-prestiġu tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni sovranazzjonali eletta direttament mill ċittadini Ewropej u aħna qed nirrappreżentawna hawnhekk miljuni ta' ċittadini Ewropej. Tuttavia kol bot Madana kollu bil-mozzjoni ta' ċensura Inti kollega mis tkun edukata, x'l-ewwel regola hija din l-edukazzjoni. Jiena ma weġibx lil kollega meta attakka l-grupp tiegħi u li individwalment. U inti vera bla manieri. Tajjebek? Mela, bil-mozzjoni ta' ċensura tal-lum il-Parlament Ewropew b'xorta ħażina jista' jidħol f'mument storiku. Naħseb li qatt ma ġara fil-fatt illi l-eżekuttiv jiġi ehm, sfiduċat eżattament ftit sijat wara li jkun għadu kemm twaqqaf 24 jum wara. Xieġri jek l-kommissari nisfidu ċawom? Il-pjan ta' investiment ta' 300 biljun li ħajtħabbar fi żmien jumejn ma jaħdimx. Niktar, nikkanċallaw bekk l-unika opportunità li l-Europa għandha biex tiġilet kontra il-kriżi u toħloq l impiegi Jibda jkun hemm negozjati bejn l-Istati membri biex ikun hemm kummissjoni ġdida xur sħaħ jinħlow biex niffurmaw kolleġ ġdid ta' kummissari. U sa dan it-tent il ekonomija eh, u l-Unjoni Ewropea x'ser jiġri minna tikrolla. Nuqqas ta' tweġibiet, is-sitwazzjoni tmur għall-ar. Il-deflazzjoni jkun hemm sħiħa. Forsi jekk tixtiequ intom propju dan tridu status quo nuqqas ta' risposti kaos ħieħ dan tridu aħna ma rridux hekk. Minna ħatana. Aziz President, Komissari, dak li tridu tibżaw illum huwa l-mozzjoni ta' sfiduċa ta' ċittadini tagħna jekk ma nagħmlu xejn qudiem il-kriżi ħan niġu imkeċija minna u darba l-dejjem il-kol kemm aħna u għalhekk ejja middu jdejna biex ikonna pjan ta' investiment. Xogħol biex nġildu levitaru u l-eviżjoni tat-taxxa u l-prassi ta' dawk il-kumpaniji multinazzjonali li jevitaw u jevadu xib kompleċitajiet ta' ħafna gvernijiet ma' gravi ħafna hawnhekk fuq dan President staqsejnik il-mistaqsijiet tagħna ġimgħa ilu. U inti garantejna garantixxejt li ħajkun hemm l-emil kollu minna naħa tiegħek possibbli biex ma jkunx hemm iktar tax havens. Aħna tajnik il-fiduċa u tajnik fiduċa bbażata fuq il-merti tal-proposti tiegħek u ħanoqogħdu b'sebajnejn fuq dawn l-affarijiet, mhux qed inqumu issa mir-raqda ma kenniex bżonn xi titlu tal-gazzetti biex nibdew ngħidu xem ħażin fil-qasam tat-taxxi tal-kumpaniji multinazzjonali u tal-gvernijiet. Il-Parlament ħadem bla qiegħda fakkar il-proposti fiħdan rapport tal-Parlament Ewropew approvat fil-mandat li għadda, proposti konkreti fejn aħna ħanerġgħu lura fuqhom u nafdawhom fix-xogħol għaqli tal-Kumitat Ekonomiku tal-Parlament Ewropew Dan huwa l-mod serju kif naħdmu u niġġieldu pjaga enormi li hija l-evitar u l-evażjoni tat-taxxi. Imma dan huwa mod serju wkoll biex gvern eżekuttiv, kummissjoni u president tal-Kummissjoni Ewropea kun jista' jaħdem imid dejh fl-interess taċ ċittadini Ewropej tagħna. Fl-jiet se għafak sulat jitsa li Grazzi, għaddu s-sallon Gutkov fl-isem tal-grupp ECCR. Grazzi ħafna. Mux ħan itkellem dwar il-virtujiet u l-vizzi ta' dawk tal-awturi li kitbu din il-mozzjoni, għax ma nafomx. Jew dwar, eh, asma ħan itkellem dwar l-intenzjonijiet tagħhom għax jiena mhux interessat fihom. Dak li ħan itkellem fuqhom huwa dwar il-problema Juncker. Hemm problema Juncker. President Juncker, ma tantx bdejna tajjeb, un frankament ma tantx eh, sodisfat dak li għat l-axħar u l-qas minn konvent kompletament dak eh, wara dak li għat issa l-lum. Mandiċ isu sentiment li għandek eh, t-negis fil-konċenzja. Ma ħagġa trid tkun ċara Aħna għanna bżon verament eh, li konna informazzjoni eh, kompleta dwar l-ftejim ta' taxxi eh, speċjali u l-ramifikazzjoni tagħhom. Meta ngħid li aħna għandna bżonn din l-informazzjoni ġifieri il-popli fl-Ewropa għax dawn il-ftejim kien kontra l-interessi tagħhom Kien hemm telf ta' diversi biljuni ta' nħabba l-inġenwità eh, nieqsa mill-etika tal-mexxejja tal lussemburgo Dik hija kwistjoni importanti meta ngħid aħna aħna wkoll bħala membri tal-Parlament, il-maġġoranza tal-membri hawnhekk votaw favur. Huwa tkun ħaġa tajba wkoll eh, għalik, President Juncker għax tagħmel x'tagħmel bħala President tal kommissjoni il-del ta' din l-iskandlu tibqa warajk, ħajkunem hemm ismek assoċjat sakemm konna soluzzjoni ċara, eh, spjegazzjoni ċara ta' dak li ġara. Min għandu jispjega u jagħmel l-investigazzjoni? Evidentement l autoritajiet tal-Lussemburgu u l-OECD u fora oħrajn internazzjonali, ma jena ma tanċina komdu dwar il-fat il-Kommissjoni Ewropea bik bħala president eh, responsabli għall-investigazzjoni jena ma nafx dwarek imma jena nħoss eh, rib eh, li ħosni rib tal-prinċipju li lu stabilit li ħadd mandu jġudika il-kastijaw stess. Nina nemmen dak il-prinċipju tal-liġi rumana huwa ħaġa sagra li m'għandniex immorru kontra tagħha jekk ma rridux li kulħadd jitħaqbina. Ma nħoss li huwa aċċettabbli li wieħed jieħu l-opportunità biex jkompli bil-pjan ta' armonizzazzjoni tat-taxxa mux issa eh, jek naslu għalija, mux daħl fil-pretest li Eh, nikkonsideraw jilqqas fl-istat li hemm l-Unjoni Ewropea u laqqas bil-Kommissjoni li qiegħda mmexxija minnha. Grazzi. Für die liberale Fraktion hat jetzt das Wort Herr Grazzi issa għall grupp Aldi l-Onorevoli Verhofstadt, ċer, President, eh, jien naħseb li m'għandniex naħlu ħafna kliem fuq din il-mozzjoni. Għaliex? Jiena naħseb li kulħadd jista' jħoss u anki il-kellima tal-ICR mi xeħ li l-loba li qed tiġi li qed labu żewġ gruppi, il-grupp ta' Sur u l-grupp ta' Signora Le Pen. Nifhimha din il-loba. Hija loba li tintlab fil-politika bazata fuq loġika perversa, din il-mozzjoni hija perversa, dak li jridu huma li aħna għandna nġudikaw qabel ma sir l-investigazzjoni mill-Kommissjoni u l-Parlament. Din mhux ħaġa sara serja eh, li wieħed jagħmel mozzjoni eżattament fil-mument meta jtolbu l-Kommissjoni biex tistħarreġ fuq da u qabel ma aħna eh, stabilejna qabel eh, meġi stabilit stabbilit komitat kumitat parlamentarja ġifieri ġudikaw qabel ma aħna bdejna bl-istariċ tagħna. Għalek, President, jinnishtiq najlek li l-nuka ħagġa interessanti għal din fl il mozzjonija li fl-axħar s-sur Faraċ u s senjur Le Pen verament et juru verament relazzjoni li jem bejnietom. Dak huwa l-iżżed punt interessanti. Hemm relazzjoni bejnietom li huma qed isegwu l-istess strateġija populista u dak li qal is-Sur Farage fil-votanti tiegħu fil-Gran Brittanja. Dan huwa prova li UKIP huwa rassist, xenofoba, għadni ma spiċċajċ u koll islamaforbiku. Daw mhumx il-klim tiegħi, mhumiex il-klim tiegħi huma il-klim tal-fundatur tal-UKIP, is-sur Alan Scott. Jiena fl-opinjoni tiegħi, il-grupp tiegħek u dan ngħid l surzani mhuwiex interessat biex jikkjara jew isolvi l-levitat ta' taxxi internazzjonali u ħaġa stramba li Surzani qed ħares lejna għandkom tnatfu eh, eh, darkom għax huwa s-sur Faraġ li għandu għandu eh, relazzjoni ma' l-Isle of Men. U l-istess ħagġa najt li s-njura Le Pen, għax minna ftit minuti ħajkonna nisimaw l-signora Le Pen. I t tistellef u koll Eh, minn banek eh, russi pjuttost eh, skabruzi biex tifinanza il-politika taħħa. Jena verament nemmen u dina ħagġa l survejber ġaqal, survejber għal veritajiet li inti u Sur Farage u Signora Le Pen u ma kontra l europa u mux b'din il-maniera li aħna ħajkonna iżjed kooperazzjoni Ewropea. Konklużjoni tiegħi hija sempliċi ejja immorru nkomplu bil- Eh, nkomplu biex xogħol tagħna u nivvutaw il-ħamis kontra din mozzjoni stupida. Grazie ħafna. Titħoss li dak il-diskors eh, eh, tejjeb il-kredibilità ta' dan il-parlament, jo le? Grazzi. Naddi issa għal l-Onorevoli Semmer para il-President tal-Xelluk Ma'ut. Kollegi, Sir Juncker, il-kritika tana għadajm u l-kritika tana eh, ġa uh, saret meta kien hemm l-ewwel smih tiegħek. Huwa problematiku ħafna għal grupp tagħna. Saru allegazzjonijiet li Lussemburgu huwa uh, tax haven imma madana kollu u jider li hemm avvażjonijiet ta' taxxi qed isiru hemmhekk. Aħna nixtiequ naraw il dokumenti aħna nixtiequ naraw il dokumenti ta' kumpaniji li kienu assoċjati ma' Price Waterhouse Coopers 340 kumpaniji kienu voluti li saru 550 sentenza fl-Lussemburga. Immediatament wara smajna dwar da, għadna li għanna bżon nibdew dibattitu fil-Parlament Ewropew li juri forma ċara li ek aħna eh, navanzaw biex ikun hemm iżet solidarja fl-Unjoni Ewropea meta jkollok bżonn finanzjara l-integrazzjoni Ewropea u għas-solidarjetà dana hija ħaġa li għandha tiġi bbażata fuq il-kredibilità u aħna tlabna l-opinjoni tiegħek U jiena minnaħa tal-grupp tiegħi konna pjuttost disappuntati dwar dak li għat għaxarti milu. Aħna pretendejna jkun hemm dikjarazzjoni zjaċara. Aħna nixtiequ li inti tifhem li li mixi kritika eh, lilek personalment. Aħna konna qed il l-kritika tagħna tas-sistema eh, li issa għandha ismek mux kwestjoni ta' individu imma eh, l-politika nifissa. 22 stat tal-Unjoni Ewropea għandu sistemi eh, għandhom sistemi simili. Jien naħseb li jgħakahna aħna ħan jirnexxinna nottienu kredibilità Jiena naħseb li inti m'għandek taċċetta r-responsabiltajiet tiegħek inti għat li bħala President Kommissjon ma tistax titkellem xbar eh, xaħġa li taffetwa l-Lussemburga, ma dak mux bizzejiet, mux ħallu għaddeja b'dik il-maniera. Il-mozzjoni ta' ċensura li aħna eh, offrejna ma kienem bizzejiet firem, aħna għadna mill-bidu ma nixtuqx li konna li xaħat minn min fost il-populisti tal-lemin. Aħna nishtiqu ikun hemm Ewropa oħra. Għalhekk irreġġa lura għal-punt ta' qabel. Aħna tlabnik biex tbiddel tbiddel l-Unjoni Ewropea fl-imkien magħna. U inti għad li tixtieq li trid li ngħinuk biex nbidlu ma maċ dak il-tibdil fej u dak hija l qofol Dik hija differenza bejn ix-xewqat tagħna u dak li tixtieq int. Jekk hemm ismek qed jiġi assoċjat ma' azzjoni li ġejja minn Faraġ u Lapen ma eh, tista' tifhem eh, li forsi oħrajn ma joffermawx imma aħna għandna bżonn solidarità u unjoni soċjali, imma inti inti t-deċidi eżattament ma' min tixtieq tingħaqad. Aħna komplejna fil-pożizzjoni taħna aħna dizappuntati bil-ħodor, dizappuntati wkoll bil-Soċjal Demokratiċi ma użawx din l-opportunità xartim ilu biex jitħattu daw l-affarijiet flimkien magħna u biex ikun hemm dibattitu żed miftuħ dwar it-tip ta' Eh, Ewropa nixtieq naraf dak li nixaqsam l-aspetti fiskali. Kienet opportunità. Dak li nistgħu nagħmlu issa huwa għandi 4 minuti nofsa fejna fin għandna bżonn missjoni ta' inkjesta dik hija possibilità u naħseb li din hija eh, għandha tkun iżgħet minn kumitat speċjali. Nin nappella l-law kollha li jixtiequ jbidlu il-pratt prassi ta' qabel li biex jatu appoġġ lill proposta tagħna l-Kumitat Palta. Grazzi ħafna. Uh, Mr. President, President, għawek għadna akkużazzjoni verament serja. Kiena 24 membru tal-Parlament li għajtulhom razzisti u ma nistax immaġina ħaġa żjed serja. Dijat tmur l-regola 11 li tajt li l-membri ta' dal-parlament għandhom jirritrattaw li xurxin bil-rispett skont il-prinċipi li huma stabiliti. Meta jkun hemm eh, ksur bħalda taħt il-regola 165 u 166 għandek eh, eh, tagħmel point of order għaliex m'għamel ċekk Grazie ħafna, onorevoli. Jena eh, nħu gost li eh, l-interessat f'dan dak li qalet dak li qalu onorevoli Verhofstadt kienet kwotazzjoni mill-fundatur ta' UKIP fej jiddeskribi il-partit minn dak li l fundatur taħħa. Jema smajt li s-sur Faraġ Jgħid xi ħaġa dwar da' imma ma nistax ninvolvi ruħi. Tista' tikkwota dak li il-fundatur ta' partit qal eh, f'din il-Kamra. Nista' ngħaddu għall l-Onorevoli Harms fi sem il-ħodor. President, Senjuri, Sur Juncker, il kulleċ jien naħseb li dini hija ħaġa serja wisq biex ikonna xi tip ta' eh, kjarifika dwar l laqs li ksira niftakar taħdidit li kedna ma' rappresentanti tal-moviment eh, ta' ħames stilla. Ma forsi dik mhux applikabli nistgħu nagħmlu referenza għal da. Naħna naf li għandna sitwazzjoni diffiċli fl-istituzzjonijiet fil-pubblikazzjoni tal lax Weeks saret eh, fi żmien meta xtaqna li nibdew bil-ġdid biex ikon entuzjazmu ġdid tal-politika Ewropea ħjar biżjed solidarieta u verament huwa l-każ li li s-somma ta' Lux Leaks waslet għal tħassib ġdid dwar kif jifunzjona il- l-Unjoni Ewropea. Ġiet motija l-impressjoni li fl-Ewropa is solidarita mhix dik li huwa l-importanti iżda eh, eh, darba wara l-oħra individwi jistgħu jagħmlu gwadan fuq il-maġġoranza biex itejbu eh, situazzjoni pajjiżhom. Kif wasal nemmek hija ħaġa, ma din hija l-opinjoni li eh, l-istampa li għandhom ħafna nies. Pajizi li qegħdin eh, batu minn politika ta' austerita, pajizi li mhux qed jiffunzjonaw sew u iż-żajr eh, li qed jagħmlu dmir tagħhom u jħallsu t-taxxi tagħhom mhux qed jiġu esklużi. Ġifieri d-dibattitu dwar dak li l-istati għandhom eh, huma dovuti dak li huwa trojtu tagħhom biex jagħmlu xogħolhom, biex jagħmlu dmirijietom, eh, biex jipprovdu s-servizzi liċ ċittadini dik hija ħaġa. U s-Surzani ħoss li l-grupp tal-ħodor issa favur il-kapital il-kbir. Ma mhux il-każ. Aħna nixtiequ li ikonna eh, li tiġi ċarata da kollha mux namlu dar ritwal eh, nfittxu ras Junker fuq pjattu nkomplu biex xoltana. Aħna għed eh, nħarsu lejk Jean-Claude Juncker u hemm eh, xewqat gbar assoċjati ma' Sur Juncker u l-Kommissjoni tijaw għax ġew motija xol biex jagħmlu jisarġu daw mhux biss fil-Lussemburgu ma anke fl-Olanda u fl-Awstrija. Hemm f'ħafna postijiet saru dal-affarijiet biex eh, il-kaprijiet tal-istat, il-Ministru ta' Finanzi, eh, kollha għamlu dan l-affarijiet volontarjament. Aħna nixtiequ li ikonna dawl fuq da kollu, nixtiequ naraw il-konsekwenzi ta' da kollu, nħarsu lej dibattitu eh, biex insibu Eh, bażi ta' taxxa eh, tal-kumpanniji komuni din hija opportunità għal Jean-Claude Juncker jekk ħajamil ġdan jew le. Naħseb li dina mhux ħaġa li tistamilha waħdek għalhekk jiena kontra din il-mozzjoni ta' ċensura, imma hemm bżonn li inti tara maniera kif tista ddaħħal xi ftit mill-enerġija tiegħek. Jekk tkun kapaċi tiċċara dak li qed jiġri naħseb eh, eh, naħseb jekk ma jenexxilekx ħajkonna sħab ikraħ. Aħna għandna bżonn li l-Kommissjoni kollha tagħmel xogħol tajjeb għax inkella kulħadd ħajġi kondannat biex natu l-fiduċa l-Europa huwa x-xogħol li jintkom ġejtu motija. Grazzi ħafna, Sur Karma. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nkompli fuq dak li għal kollega tiegħi li nasib li ċara, indipendentament mill-opinjonijiet politika, naħseb li kienem minn dak għal xur verħofxat inferenza li għandek tħares li dawk ir-regoli. Kienem suġġeriment, kien allegazzjoni serja u forsi jixtieq jistaqsi eh, l-Sur Bashir jekkux eh, kontra eh, l-Islam. Okay. Wir fahren jetzt fort in Grazie ħafna jan komplu mela bl-agenda tagħna. Naddi issa l-Onorevoli Wolf eh, fissem Lev Didi. President, Sur Juncker, dan huwa skandlu eh, ta' taxxa ikraħ. Eh, Ġejt imċappas użet ma tkompli f'postok iżjed ħa tikber eh, eh, u taffetwa lil dawk ta' warajk. Inti għat li mhux ħabib tal-negozju l-kbir. Ma dan kollu kont il-mexxej tal-Lussemburgu u permejt, permettejt 240 eh, multinazzjonali li jihtlu 50 biex jevitaw t-taxxa. Jekk dak mhux ħabib, allura ladu min huwa xiftit minn daw il-kumpaniji ħassu mux iżjed minn 1% minn tijat matul l-elezzjonijiet xtaqt li xtaqtu r solidarieti tijak mal-popli tal-Europa. Eh, poplu li għedin fazi ta' austerità u għandhom ħafna għad kbir. ħafna faqar fl-Europa menti kont kapaċi li tiżgura li n-nis ta' Lussemburgo jkollhom il-beneficju tal-ġenerożità tiegħek Jimma narax il-Germania, jew Gran Britannia, jew Franza, jew Italja li għandhom 240 eh, kumpanniji li għed ħassu 1%. Tkellimt dwar tibdil fil-komportament, imma huwa l-komportament tiegħek li għandu bżonn jitbiddel. Tlabt l-oħrajn li attakkawna x'aħk aħna kull ma qegħdin ngħidu huwa fejn is-solidarità meta eh, eh, il-Greċja tgħaddi mit-trojka meta taf li miljuni ta' eh, ta' euro eh, marru l-Lussemburg. Fejn is-solidarità fej l-Italja għandna 55% għat u eh, l-Lussemburgu le. Fejn is-solidarità meta tajt li dan il-ftejim u negozji saru fl-isem l-Europa. Meta nħares din il-kamra nsaqsi jekk inxkom mal l-gwardjani morali tal-ok li votaw għalikom indkom intkom jikonsidraw li eh, kull ma l kom u għat tappoġġaw l dawk u ma favur tagħkom. Imma forsi wasal izmin żmien ninneħilsu minn dawk li għandhom li m'għandhomx l-ideal Ewropew li indkom tajdu li eh, temnu fih. Grazzi. Das Wort għabgħonet jetzt Le Pen. Grazzi na issa il-Senjura Le Pen. Sur Pittella, inti veru ma nafx naqbad ngħidlek li lek inti għandek il-viżjoni politika tal din iċ-ċensura tal-Kummissjoni, viżjoni ta' krike, il-żrinċijiet, ħafna kastigi li se jinżlu mis-sema, ħafna insulti u diffamazzjoni illi eh, kien li bihom kienet mimlija il-kibih kien mimli l-intervent tijak. Aħna issa għanna prova addizjonali li Lussemburgu eh, kien qed jorganizza ħafna eh, evażjoni tat-taxxa fil-Lussemburgu għalhekk fl unjoni Ewropea. Umbat il benefiċċju ta' dan kollu kien jasal ukoll fil-Lussemburgu biex ikunu jistaw igawdu huma. Għalhekk iċ-ċittadini Franċiżi raw illi minħabba Sur Juncker irridu jħallsu iktar eh, taxxi minħabba dak illi sar fil-Lussemburgu qabel. Imma da kollu għandu rwol ċentrali fil-mod kif kienu jużaw il-flus tagħhom il-kumpaniji il il il multinazzjonali sinjuri li kienu kważi qed mhux qed jitħallsu, eh, ma kienux qed iħallsu taxxi kważi xejn. Setaw jillokalizzaw attivitajiet artifiċjalment fil-Lussemburgu u mbagħad iħallsu VAT imnaqsa. Il-VAT kienet qiegħda tinġabbar fil-Lussemburgu fil-waqt li seta' tmur missa marret lura fil-pajjiż tal-konsumatur. dan permetta l-Lussemburgu illi eh, jirnexxilu jahluq ħafna postijiet ta' xol, għal ħafna avokati, eh, li jaqalaw ħafna flus u dana skapitu ta' ċittadini fil-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Nous fe les poches grâce au régime luxembourgeois sur la fiscalité et le secret. Sir Juncker, Inti kont ukoll il-Prim Ministru tal-Lussemburgu u inti responsablu bisħiħ għal dawn it-tekniċi ta' evażjoni fiskali. Ebda persuna ċensurata ma tista' tajt illi eh, inti tista' tiġġielet kontra dawn l-akkużi. U ħadd ma jista' eh, jimmaġina li inti se tkun iktar eh, kredibbli milli kieku nlaħqu l alkapom minn flokok Għallek aħna nitolbu lil daw kollha li jridu jiġildu kontra din l-evażjoni eh, skandaluża illi jesprimu l-isfiduċa tagħhom fil-Kummissjoni tas-Sur Juncker. Ejjew, ma ninsewx minn poġġek fejqijat il-PPE liberali. Ġifiri, inti simbolu ta' Europa li għanda f'moħħa biss illi taħtaf il-flus minħal il-fqir biex twaddabbhom fil-bot tas-sinjuri. Bitte sehr, Junge, Sie haben das Wort. Sur Juncker, jek jozbok. Monsieur le Sur President, tentazzjoni kbira ħafna li nwieġeb biss lill sinjura Le Pen li kull darba li tiftaħ ħalqa uh, tajċ kemm iżija l-bija dan l-emiċiklu. Imma minkejja dan kollu jenna irrit inwieġeb l-oħrajn u koll mm, ċerti kummenti illi sajru. Junka, mitfalx mrex tun Sur Temer, titkellem dwar sistema Juncker. X'inti tollak li tagħmel hekk? Inti u numru ta' kollegi oħrajn bħalek irreferaw għal fatt illi s-sistema Juncker li tisejħu hekk hija tassew riżultat ta' arranġamenti tat-taxxa li jkunu saru mill-Istati membri madwar l-Unjoni Ewropea. U għalhekk ikolli ngħid illi minnaħa tiegħi Jiena ma sawarċ din is-sistema laqqas xejn, imma hija riżultat tal-arranġamenti li għamlu l-istati membri. Jiena tilkom illi il-Kummissjoni li jiena fit-tmun tagħha u onorat ta' dan ser tiġilet kontra l-evażjoni tat-taxxa kif ukoll l-evitar tat-taxxa. Xi strumenti ser nużaw biex niksbu dan? Irridu niżguraw li jkun impossibbli li dak li jkun jaħrab mill- aspet fiskali, irridu konna etika, morali fis-seħ biex nizguraw li dan tassow jitwetta. U għalek ħarres u direttivi jiena fl-imkien mal-kollegi tijaj biex bekk fit-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea jkun hemm skambju automatiku tal-sentenzi tal-qorti fuq arranġamenti fiskali. U jiena dejjem approvajt dan l-approċ u ma kelli lebda kelma laqqas waħda kontra dan l-aġir li jena semmejt il-konftetilu kemm f'pajjiżkom fil-Parlamenti Nazzjonali ser tużaw l-isforzi kollha tagħkom tassew biex tużguraw l 28 stat membru jappoġġaw il-Kummissjoni f'din il-ġlieda mhix biżejjed li tajdu li jien irrid nagħmel dan ix-xogħol irridu niżguraw il-kol flimkien illi jkun hemm ġenerali madwar din l-idea fl-istati membri kollha tal-Unjoni biex bekk ikonna skambju awtomatiku fuq il-deċiżjonijiet il tal-qorti fuq taxxi anteċipati. din id-deċiżjoni isa ġiet impinġija bħala deċiżjoni universali fejn dak li jkun ma tantx kien entużjast dak iż-żmien ħal din il-proposta u għalhekk ikolli ngħid li il-gruppi parlamentari kollha u l-membri kollha fil-Parlament hawnhekk naħseb li ser jappoġġawni. U ngħid il-President meta ngħid il-President sa Taljana l-Presidenza ta' wara biex niżgura li kun hemm grupp fiskali f'dan il-Kunsill fuq il-livell tal-Istati Membri biex ikun hemm konformità skrupluża għal dak kollu li jiġi memus mal-kodiċi tamġiba tajba biex ikun hemm patti ġusti fil-qasam fiskali fuq dak li diġeċis fl-1997. Issa jekk dak li jkun jaqbel ma dan l-approċ, rridu nistabilixxu dan l-approċ fl-imkien mal-komunità ekonomika u monetarja fl-istess livell, fl-istess klassifika rrid ikollna wkoll il komunità fiskali biex ikollha jkunu fuq l-istess sisien. Il-Ministri tal-Affarijiet tal-Finanzi irridu jkunu involuti ovvjament ukoll. li nitkellmu fuq armonizzazzjoni tal-taxxa hija ħaġa, imma li nitkellmu kontra kompetizzjoni u kompetizzjoni inġusta fiskali dik ħaġa oħra. Tiddubitawx il-kelma tiegħi jiena qed nitkellem qudiem il-Parlament Ewropew. Qed nitkellem qudiem il-Parlament Ewropew meta jiena nimpenja ruħi għan-nom tal-Kummissjoni li se nagħmel wieħed mill-elementi bażiċi tal-programm illi jiena żviluppajtu qudiemkom magħkom u li eh, saħħa tiegħu illi eh, ġejt maħtur, jiena se nagħmel dak kollu li għad li se nagħmel. U dawk illi invest li emnew E, emnu u li qegħdin parti mill-Kummissjoni mil tiegħi jridu jagħmlu dak kollu li għandhom jagħmlu fil-prinċipju u fid-dettall jiena hekk impenjajt ruħi, jiena għandi kontrat mal-Parlament Ewropew, jiena e, ġejt nominat għabbażi ta' programmi li jiena e, ta' 300 biljon euro li jiena se niprezentaħ nar l-erba fil-ħodu. Il-prinċipju bażiku huwa tħaddim ta' demokrazija Ewropea għabbażi ta' regoli fiskali illi jiena beħsibni naplikom u jiena nixti illi daw kollha illi eh, jifmu eh, eh, ħafna minnkom li kienu ministri tal-finanzi u naf li setejnuni jiena dana għattu jekk joġobkom jiena nitlobkom illi tiqfu tinsolentawni. Ija jina forsi għandi wiċċi qiegħed. tistaw tajdu li jridu għax niflaħ, imma jena nipreferi li tħalluni bikwieti ħan għamil xogħli sew. Dank, ti għawż. Il-President, grazzi ħafna, ntemmu bekk dibattitu fuq dan il-punt, il-votazzjoni ser isseħ nar il-ħamis f'nofsenar. Ena d-dursa għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Jekk